li sir li sir votazzjoni fuq għajow li kunem 40 eh, deputat tal-parlament u f'dan il-kas se tkun miktuba fil-minuti. Komunikazzjoni tal-President, il-Presidenti tal-Kummissjoni tal-Kumitati għalli mamlebda eh, bidliet. Konferenza tal-Kumitat Tran għal deċiżjoni illi tirrigwarda il fat li maħniex qed noġġezzjonaw għal twetti ta' proċedura ta' skrutinju u maħniex qed noġezzjonaw għal għat delegat. Jekk mem lebda grupp politiku jew għall-inqas erba' membru muma qed jippronunċaw kontra din il rakkomandazzjoni allura din se tiġi konsiderata approvata. Jekk jinteressawkom dawn il rakkomandazzjoni tistgħu issibu it-testi fuq seans on direct. Wara il eh, l-interruzzjoni ta' xoliet tal-Parlament, fl skont l-artikolu